Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie zawieszone w... Mela ek sajna niddikjara li din is-seduta hija miftuħa wara li ġiet sospiża fis-7 ta' April 2010. We just started. Jekk joġobkom, sibu postkom. Is-seduta bdiet. il-minuti tal-laqa tas-7 ta' April 2010 edin għandkom għaw xaħat li jixtieq jikkommenta fuqhom? Le, mela f'dak il-każ dawk il-minuti issa ġew adottati. Dikjarazzjoni bil-miktub 179 disa ta' Signora Elizabeth Lynn il-Sinjura Jeroka, Sinjura Polusa, Jedere Geringe. Irċivit il-firem ta' iktar minn nofs il-membri u għalek ek setiġi mibawta lil mini indirizzata u tkun adottata fost it-testijiet adottati ta' din is-seduta. L-ismijiet tal-firmatari kunu inklużi fil-minuti ta' din il-laqa. Signora Lynn, tixtieq tajt xi ħaġa? Iva, grazzi ħafna, jena nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-li fermaw id-dikarazzjoni bil-miktub 71 dwar il-kanser tas sider jina waħda mill-ikbar kawżiet ta' imwiet fl-Unjoni Ewropea fost nisa ta' 35 u